rappresentanti taċ ċittadini tagħna hemm bżonn ikollna iktar flus fil-budget tal 2021 21 għal 27 għal l-enerġija rinnovabbli biex noħolqu postijiet tax xogħol kim sejħa ħodor. Għanna ċans ieħor hawnhekk ma jistax ikun li nġibu, komplu nġibu l-skużi hemm bżonn li nkunu qegħdin aħna li mmexxu lid-dinja f'dan ir-rigward. Ma jistax ikun li noqogħdu biss kont l-interessi ekonomiċi biss il-natura tista tkompli mingħajr il-bniedem imma l-bniedem żgur għandu bżonn in-naturi biex ikompli jgħix. Grazzi ħafna. Nostra kollega Grazie ħafna. L'onorevole onorevoli Phillips. Grazzi ħafna. Hija telliqa li eh, nistgħu nerbħuha, ma li hawn għandna nerbħuha mhux għalina ma tfal tagħna. Verament inspiraw niż-żaża minn reta minn żaża kullum kien aħna eh, qed nidependu fuq daw it-tfal li qegħdin Eh, jitilqu mill-klassi anki eh, jgħaddu l-Atlantiku biex eh, jaġixxu. Pala riżultat il-Parlament għandu mandat fuq l-ambjent li għanna naġixxu fuqha il-pjanijiet ta' 2050 wassal li l-temperatura titla 3 gradi sa tmim il-seklu. Il imma aħna għandna bżonn ninvestu verament għall New Deal aħdar li tiġilet kontra l-faqar u nuqqas ta' gwaljenza kif ukoll il-kriżi ta' klima jiena ħanħu parti tal-strike tal-ġimgħa għalli għattifel ti tiegħi rafi u għal-ġejni ta' kulħadd. Muito obrigado, Alexander. Tengo la a eh, Grazie, Hafna. Annie Sevran. Grazzi, President. Erba snin wara li firmajna il-ftejm ta' Pariġi qed naraw li hemm abbiss bejn l-impenji li ħadu l-pajjiżi u dak li verament qegħdin kif qed jaġixxu għadhom qegħdin iniġsu. Sur Kummissarju, intom inti ħafna drabi tinsow il-xogħol li qed jagħmlu li bliet biex inaqsu tniġġis li fil-bliet eh, fejn jgħixu l-iktar nies. Ġifieri il eh, hemm ħafna pereżempju eh, traffiku bini antik li emissjonijiet ukoll tal-GHGs oljien u segretarju ġenerali tal-ġnus maquza maquda diġa għalli mumma dawk li bliet fejn hemm bżonn l-iktar li jsir azzjoni. Għalhekk il-Kummissjoni nix insaqsi kif jist, kif edha tara li l-bliet it-tijom leħen u kol fit-23 ta' settembru u kif seturi li hija qiegħda tmexxi il id-dinja fuq dawn il-mistoqsijiet tant importanti. Grazzi. Muito obrigado. Palavra agora para a nossa colega. Eh, Grazie, Afna. Signora Guteland. Grazie, Afna, President, Commissario. L-elezzjonijiet li għad kem kenna nibgħataw l-parlament messaġġ ċar biex jasal għal tranzizjoni sostenibbli malar kemm jista' jkun u li jkollha rwol ewlieni fid-dinja. Jiena qed titrasmetti l vuċi taż-żgħażagħ u l-volontà tagħhom li jkun hemm iżjed azzjoni. President tal-Kommissjoni qal li l-klima ħad tkun eh, eh, għan ewlieni kif ukoll il-biodiversità fid-dinja, ħaġa li nistgħu faħruha ma' Imma New York nkunu nistgħu nuru li aħna seri, nkunu nistgħu nuru li aħna rridu mmexxu. F'dak li għandu x'jaqsam ma' il-klima u l-aġenda tal-2030 mhux biss klim fieraħ iżda azzjonijiet konkreti xogħol għal ġejjini sostenibbli u ekonomija sostenibbli għandu jkun sostenibbli għall europa kollha. għanna segwu l-oġġettivi tal-ftejm ta' Pariġi għax din hija l-priorità għawlinija tal-Unjoni Ewropea, ma fl-istess ħin għandu jsir fid-dinja kollha. Huwa importanti li l-pajjiżi jingħaqdu biex naġixxu Eh, konkretament f'New York, imma dan jfisser ukoll li l-ftehim ta' Pariġi jiġi meħud bis-serjetà bħall-Aġenda tal-2030 u li aħna nkun nistgħu nieħdu azzjonijiet konkreti għandna opportunità f'New York, ħaġa li m'għandniex nitilfuha, għandna nuru li aħna l-kontinent li qiegħed fuq quddiem biex inkunu nistgħu nuru internazzjonalment li l-Ewropa qed tieħu s-sitwazzjoni bis-serjetà u qed taċċetta r responsabbiltajiet tagħha. Grazzi ħafna. Nadu issa għall-Onorevoli Paulus. Għaddew erba snin mill-ftehim ta' Pariġi. U rajna dak li ddeċidejna kienet ħaġa korretta, għandna bżonn niżguraw li nillimitaw għal zewġ gradi u mux iżjed. ħagġa li mhux qed issir banana kollu. Ħajkonna s-summit ta' ġusma Uda s-sena d-dihla, il-ġimma d-dihla fil-New York. Ma jina jiddispjaċini li mux għed namlu, iżjed mill dak li għandna suppost namlu. Aħna iffermajna l-1.5 gradi u jekk naraw dak li għamilna ma nħoss li huwa biżejjed. Also das, was wir noch an Emissionen auf... Ein rapport speċjali li juri kemmu kbir il-budget tagħna, imma kemmu magbar ukoll l-emissjonijiet tagħna. Għanna bżonn nagħmlu iżjed ħaġa li jien qed nippretendi mill-Kommissjoni l-ġdida li f'kull kamp nħarsu lejn l-impatt tagħna fuq il-klima u l-ħarsin tagħha mhux biżejt li tħareġ biss lejn l politika ta' enerġija u bla dubju l-politika ta' trasport hija parti minn dan, imma hemm aspetti oħra, politiki oħra. U f'di ċerta aspetti huma kontraproduttiv, qed naraw żieda ta' missjonijiet, qed naraw l-ambjent affettwat, għandna bżonn ni verament nieħdu s-sitwazzjoni bħala serja u jiena wisq nibża li dawn iż-żgħażagħ li qegħdin jħorġu fit-triqat għandhom kull raġun. Grazzi ħafna. Blue card. Minn Sur Olof. Ġifiri, kollega jishtiq jgħamillek mistoqsija. Mint tindika jekk tisposta ta' tirrispondi ju jule. Signora Jutta Paulus, eh, One of your colleagues asked for um, uh, clarification. Xaħat li, bħet mill-kollegi jishtiq jitċara xaħġa, nitolbok jek t eh, Kom, wieħed kollegi tijak jamillek mistoqsija biex jitċara ċerta aspetta. Bla dubju, tajt il-kellima, bla dubju. Sur Fulas. 30 sekunda. Grazzi ħafna, mhuwiex mistoqsija jiena xtaqt nappoġġa dik li il-kollega tagħna. Jew nisman il ħafna jgħidu darba u tnej li l-Ewropa ah, tista' tkun il-mexxija. Jiena naħseb li mhux biss nistgħu nagħmluha, ma għan obbligu biex nagħmluha bħala ċittadini Ewropejn. Mela dubju li aħna għanna nassumu din il-ruol politiku l-mistoqsija hija kif namluha mill-Parlament Ewropew. Signora Paula, ma nafx tistaqx tirreaġixxi. Grazzi ħafna. Mela, naħseb li l-Parlament għandu rwol preżament b'saħħtu għax huwa rwol tagħna biex aħna uh, nirfsulhom nirfsu fuq subajhom jekk ma jagħmlux dak li hemm bżonn isir fuq il-ftehim fuq dak li aħna ftemna li nagħmlu. Nafu li dak li e, ftemna fuq mhux biżejjed dak kollu li hemm bżonn li jsir. Jien nixtieq nitlob l gruppi kollha f'dan il-Parlament li huma mħasbin dwar iċ-ċivilizzazzjoni tagħna hix kapaċi e, tkampa għandna bżonn naħdmu bħala gruppi għandna bżonn Eh, u pontijiet bejn l-opinjonijiet politiċi tagħna. Naħseb li huwa obbligu minn tagħna mhux għandu jkun bisqan imma obbligu. Grazzi tal-mistoqsija u għak tajt il-kellima. Intobrigat, ultima, eh, ultima. Grazzi ħafna. L-aħħar eh, intervenzjoni fil-kestijaj. Signora Edina Kor. Grazie ħafna. Ġilida kontra tibdil fi klima u ftejn naħseb il ftejn ta' Pariġi għandu jiġi implementat u għar sfida u l-linija tal-epoka tagħna. Din mhux kwestjoni ta' ekonomija u benessri imma hija ħaġa eżistenzjali, jiġifieri ħajjitna tiddependi fuqha. Ħadd gosb l-inizjattiva tas-Segretarju tal-Ġnus Magħuna biex jaqqa il-mexxejja dinji. Naħseb li l-Unjoni Unjoni Ewropea tista' tkun gburija dwar dak li la tottieni sissa fil-ġlida kontra t-tibdil fil-klima. L-oġġettivi tal-2030 huma li żiet ambizzjużi fost il-pajjiżi ewlenin. L-Ungerija f'dan is-sens impenjat ruħa ħaġa li aħna nistgħu naraw fir-rekord tagħna li juri li t tkabbir tal-GDP ġi separat mill-emissjonijiet ta' CO2. Imma dina mhux ħaġa biss tal-Unjoni Ewropea, ġdida kontra t-tibdil fil-klima mhux ħaġa tal-Unjoni Ewropea eh, tipproduċi biss 10% tal-emissjonijiet effett serra. Il-pajjiżi kollha għandhom bżonn ikollhom pajjiżi eh, ambizzjonijiet bħall-Unjoni Ewropea. Jinaħad gost dak li għal viċi President tal-Kommissjoni li negozjati internazzjonali biex e, wieħed waqqaf il-tabdil fil-klima. Għandna bżonn nagħmlu segwu, namlu motoriċ monitoraġġ ta' nis ta' nis xogħol għax il l-ġejjini tagħna. Grazzi ħafna. Għandek kartulina blu tixtieq tirrispondi taċċetta mill-sur Benġadit, l-onorevoli Benġadit. Iva, taċċetta? Iva, taċċetta. L-onorevoli Benġadit. Eh, eh, il kommentija kien indirizzat l signora Paulus, mux l signora Toth. Jiddispjaċini ma l-Sinjora Pawlu ġakella Katulina Blu u issa inkomplu bil bil-proċediment tal-keċ tiegħi eh, seba li xtaqu jitkellmu nista nista' nagħti l-opportunità l kulħadd sakemm jirrispettaw il-ħin li għandhom allokat. Joe Ferreira. Grazzi ħafna, President. L-azzjoni tal-klima kif kienu kol il-żvilupp sostenibli. Una politiki li għedin fil-qofol hemm ċerta ċinizmu, ċerta superficialità, hemm nuqqas ta' politiki adekwati li jippermettu eh, relazzjoni sostenibbli bejn il-bniedem u l-natura. Hemm min jiffirma uh, solenni li mbagħad jiftħu l-bib għal politiki li jgħerdu eh, il-natura, fċeb il-kommerċ taħħom, jew il-moviment ta' ta' produzzjoni għal postijiet oħra biex jisfruttaw lil dawk li huma zed deboli, huma dajfa. Sur Kommissarju, xaħat ikkalkula kemm ħajqum il-ftehim fil-Mercosur pereżempju dak li xaqsam il-klima għandna bżonn politiki kommerċjali iżjed sostenibbli u mhux nisbaw bl-aħdar sistema li mhux sostenibbli. Il-politika soċjali hija importanti, il-kapitalizmu mhuwiex aħdar. Grazie ħafna. Maria Spinakite. Grazie ħafna President. L-Unjoni Ewropea verament tmexxi il-politika dwar il tibdil fil-klima. U l-Kommissarju eh, Kanjate għamel xogħol utli imma huwa evidenti li dak li qed isir mhux biżejjed il-ftehim ġdid aħdar, il-ftehim ġdid aħdar tal-President Timmermans għandu jgħin biex l-industrija sir b'mod ieħor u biex navanzaw eh, fil-enerġija renovabbli għal produzzjoni tal-elettriku. Imma għandna bżonn appoġġaw il-Green Deal f'alleanza dinnija bil-ġlieda kontra l-tibli fil-klima, inkluż il-pajjiżi, reġuni u għed f'moħħu l-iżvilupp sostenibbli bħala eh, l-ofol biex niġġeneraw xjenza ġdida u niffokaw il-flus. Għanna bżonn għafas finanzjarju minn lat pubbliku u privat. Għanna bżonn tġdid tal-bini. Għanna bżon attività ġdida, għanna bżon nibidlu kol il-modell ta' konsum li għan jista' jkun il-pilastri tal-izvilupp sostenibli. Grazzi. Obrigado, tenho agora a palavra a nossa colega, a senhora Maria Grappini. Grazie ħafna, Maria Grappini. Grazie Hafna. Kollegi, naħseb li l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea hija ċara fuq is-suġġett. Bla dubju li aħna kulħadd jistabilixxi l-miri tagħna 2030 u 2050 imma naħseb li l-Komissjoni li dieħla għandha jkollha approċċ prattiku, soluzzjonijiet prattiċi biex ma jitilfux il-miri tal-2050. Din is-summit hija importanti ħafna għax mhux biss l-Ewropa li tniġġes. Jekk nieħdu passi importanti dik hija ħaġa. Manna bżonn li d-dinja kollha hija affettwata mit-tniġġis u l-ambjent kollu jisofri. Dan is-summit għandu joffri soluzzjonijiet konkreti fit-livell dinji u l-opinjoni. Jaj, hija il-ċinus u għanda kun iżgħin voluta f'din il-kwestjoni. Jena kontent għafas eh, multianwali finanzjarju għandu jkun adekwat għall sfida bħala SMS, il-SMEs għandhom jaddottaw u għanna namlu riċerka xin kella ma naslux għal miritana. Grazzi. Obrigat, tenjora eh, palavra nostra kollega. Grazzi għafna. Licenz, non avrei licenza. Grazzi. il il żgħażagħ ħajħorġu fit-triqat u jinnaħseb li it-mexija taħħom kienet verament impressionanti. Aħna hemm tlet affarijiet li għandna bżonn nagħmlu għandna nkunu sol ikollna solidarità ma' dawk li ħajħorġu bi strike, għandna nirriflettu fuq il-komportament tagħna u ma jkunniex impatt daqshekk tqil fuq id-dinja u għandna naħdmu għal tibdil sistematiku. Aħna fl-Ewropa bnejna l-prosperità fuq l-użu tal-fuels eh, fossili, modell li ġie ikkopjat fid-dinja kollha. U issa għandna kriżi tal-klima u għandna diżegwaljanza nuqqas għasegwaljanza kbira. Għandna bżonn nuru tmexxija biex eh, ma jkun hemmx karbonju u niffaċċaw ukoll nuqqas ta' gwaljanza. M'hemmx dibattitu adekwat biex ninħarsu lej il-krisi fil-klima. Għandna New Deal aħdar għandu bżon li kunem politik ben bempju ta' kummerċ li ma jkunem hemm deforestalizzazzjoni, eh, trasport pubbliku, agrikoltura ħadra, eh, bini adekwat. Għandna bżon nieħdu azzjoni u mux nitkellmu biss u għanna bżon nibnu s-soċjetà u l-ekonomiji li t-tfal tagħna ħaqhom. Obrigado. Grazie ħafna. l Onorevoli Mikolas. Uh, setting targets and talk of ambitions will not be worth a damn if the policy Grazie ħafna. Il-politika li politiki li l-Unjoni Ewropea tadotta ħafna drabi jagħmlu l-affarijiet għar kien hemm talba biex jkun hemm tnaqqis eh, fil-emissjonijiet imma dat tip ta' emissjonijiet mhux kompatibbli mal espansjoni tas-sistema ta' gass u anki pereempju eh, LPG, żieda fl-LPG u l-importazzjoni ta' gas ta' frak mill-Istati Uniti. Għaliex qed naspandu s-sistemi ta' gas naturali għax l xellu ma l-ikbar eh, li żdes inixxu, inixxu fid-dinja L-idea li l-gas huwa eh, fjul ta' tranzizjoni eh, tajjeb minn flok ħaġa eh, renovabli ħaġa li ħalqu xell. Kommissjoni biex naslu għal tnaqqis zetoli ma mux ħanaslu, mux ħanamluwa jekk ma nisfidawx il-neoliberalizmu. Grazie ħafna. Għaddu issa l-Onorevoli Ħadan Kanef. Климат. Аз бих казал нещо повече. Разтревожени сме от общата криза. Kolla għanna bżon namlu xaħġa dwar l-izvilupp. L-izvilupp fil-klima. Aħna għanna bżon li xmajjar u l-foresti u l-oċeani u l-ikel biġu tattati b'forma adekwata. bistonija li ma nistawx eh, ikonna politika li kolla suċċess jekk din ma tinvolvix il u tħares li l bżonnijiet tan-nies. Et jinħon u impigi fl-industrija u fil-bidja. U ma politiki li l il ta' dom qed jiprattikaw għanna bżon politika ta' ħarsin ta' tal-klima li hija bbażata fuq innovazzjoni u riċerka. Grazzi. Biex nagħlqu d-dibattu tagħna qabel ngħaddi l-kelma l-Komissjoni, l-Onorevoli Surinju. L-sfida li qed tiffaċċa l-umanità għandna bżonn nadattaw ruħna biex inħarsu l-biodiversità. Il dinja ta' xjenza għaltinna li hija priorità. Mem lebda dubju, imma hemm dawl ftehim multilaterali li ħafna drabi huma essenzjali. Antonio Guterres eh, ħajlaqqa s-summit il-ġimgħa d-dieħla biex ikun jista' jippromuovi li l-kapijiet ta' Stat u gvern jagħmlu l-kontribut tagħhom għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Aħna l-ekonomija eh, dinjija li żiet ambizzjoni u ried fil-kontest ta' klima b'azzjoni li ġiet imsaħħa mill-Kommissjoni l-ġdida. Jiena kont parti mit-tim ta' negozjati u l-naxxinna naslu għalftejn naħseb li nistgħu nkunu nistgħu navanzaw iżjed l-isforzi għandhom isiru għandhom ikunu globali, mhux li biżejt li nagħmilniha f'livell ta' leġiżlazzjoni għandna bżonn nimplementaw għandna pjan Ewropew għanna Unjoni Ewropea u għanna 27 eh, pajis li għandu bżon jgħamil azzjoni konkreta. Kommissarju. Mr. President, honorable members, thank you. President, grazzi għal dan il debattitu Li, li juri li l-politika ta' klima u ta' sviluppi importanti. Ah. Eh, Sur Peter Liss, ċerta drabi l-Ewropej jikritikaw l u wisq. Naħseb l-New York, l-Unjoni Ewropea, grazzi għall-isforza tal-Parlament, u l-Parlament ta' qabel għandha storja tajba x'tirrakkonta. Il-leġiżlazzjoni tal-enerġija ġiet approvata din il-Kamra bit 80 eh, fil-mija Il-leġislazzjoni eh, tal-klima ġiet approvata hawnhekk bil-fuq minn 78% kien hemm appoġġ wiesa għall-isforzi li l-Kommissjoni għamlet fuq il-mejda biex ikonna politika ta' klima ambizjuża. Aħna bħala Ewropej għandna eh, l-ikbar kontribut eh, skont il-partijiet li ħadu parti fil-konvenzjoni biex innaqsu 40% sa 2030 meta tqablu mal-1999 għandna leġislazzjoni vinkulanti u nħabba l-ambizzjoni tal-Parlament biex anki nissuperaw il-miri tagħna. Bil-leġislazzjoni tagħna nkunu kapaċi naqsuhom b'45% għandna eh, mira ambizjuża, għandna leġislazzjoni vinkulanti u għandna gvarnijiet eh, b'saħħithom. Lebda lebda ħattiħor fil-dinja m'għandu dan. Eh, eh, Stati Uniti il-politika tbidlet. Imma fl europa jkun hemm tibdil fil-gvern imma l-politika tibqa' l-istess dak li nixaqsam il-klima. Għandna leġislazzjoni b'saħħitha u għandna studju ta' neutralità fil-klim sal-2050. Eh, Fil-Kunsil ta' Ottubru 24 stat eh, jappoġġaw hemm erba' nisin, ma jiena naħseb li fil-Kunsil ta' Deċembru li politika tal-neutralità eh, fil-klima 2050 tkun ta' kulħadd. Għax dik hija eżatt ambizzjuża minn dak li qalet l-IPCC għax eh, il-tajt li għanna eh, li għanna naslu għal neutralità sal-2060. aħna zet ambizjużi, aħna nkunu l-ewwel ekonomija eh, kbira li tkun neutrali fil-klima sal-2050. Il-President elett tal-Kommissjoni impenjat ruħa biex toffri Green Deal Ewropew fl-ewwel mit ġurnata tal eh, żmien tagħha. Għandna storja kbira x'nirrakkontaw. Aħna sejrin New York storja ta' suċċess x'nirrakkontaw u sejrin ukoll b'appoġġ kbir minn pazzi pajjiżi qed jiżviluppaw Ma mhux dak li huwa importanti li mhux li l-Ewropa tkun kollha l ambizzjoni tagħha u li aħna nagħtu l-prodotti, ma nilappoġġaw lil oħrajn biex jkunu jistgħu jaslu għal dawn il-miri wkoll. Wieħed mill aħna l-ikbar donors ta' finanzija l pajjiżi ta' żviluppi fuq 20 miljun fis-sena, naħseb li jistgħu nkunu kburin Jekk aħna nkunu mexxejja fid-dinja, allura eh, biex niżviluppaw fl-effiċjenza tal-enerġija billi noħol u tkabbir u f'ekonomija ħadra. Allura l-bija tad-dinja segwina għanna responsabilta jekk aħna ma nkunux, jekk aħna ma mmexxux, ma nrux it-triq, ħadd ma ħajsegwina. Ma jkun hemm ħadd. Dik hija responsabilità li l-Kommissjoni ġdida taċċetta u li l-Parlament tagħtiha l-istess ammont ta' appoġġ li tat lili. Eh, meta aħna minna proposti il-Parlament ittejbet il-Parlament u bla dubju li il-Parlament iżid il-livell ta' ambizzjoni. Żewġ kommenti speċifiċi li nsiru neutrali fil-klima hija revoluzzjoni ekonomika u soċjali li hija ikbar mill evoluzzjoni industrijali għax ħadbiddel kif nipproduċu l-enerġija, kif inti s-saħħan u tkessaħ, kif inti kif l-industrija tiegħek ha ha tipproduċi il-merkanzija u kif aħna nittrasportaw lil anfusna hija rivoluzzjoni kif il-bidja tagħna Eh, tnaqqas l-emissjoni ta' metanu u l-uża fertilizzant. U dan qed ikollu impatt differenti, dan huma asimetriċi. Imma din hija ħaġa li għandha jkun għalhekk għandna jkollna tranzizzjoni ġusta. Eh, jiena kuntent ħafna il-President elett qalet li l-Kommissjoni ħat appoġġja dawk li huma li effettwati matul din il ta' tranzizzjoni dan huwa essenzjali. Manna nħallu l-ħadd warajna fit-trasformazzjoni kbira li s-sistema soċjali u ekonomika Ewropea għaddi minna daw is-snin li ġejjin. Aħna għandna viżjoni fuq il-klima, għandna bżonn nieħdu ħsieb fuq nistana u ċittadina tagħna ħalli tkun tranzizzjoni ġusta. ix xogħol tagħna huwa speċifik. Ixtieq nagħmel ukoll kumment referenza għal-komment ta' Sur Ferreira dwar l-impatt eh, f'dak li huwa l-Merkosur l-klima. L-Unjoni Ewropea hija impenjata biex il-politika ta' kummerċ eh, tippromuovi eh, f'pajjiżi oħra. Dak li għandu xaqsam il-klima. Fil-kas tal-Merkosur għandna ftehim ta' assoċjazzjoni u e, hemm kapitlu dwar kummerċ u sostenibilità. E, ħarsin tal-ambjent u tibdil fil-klima. U timpenja ruħa biex timplementa l ftejim ta' Pariġi. Anki dan jfisser l-irtirar mill-ftehim ta' Pariġi ikun kontra l-ftehim bej Mercosur u l unjon Ewropea u għatek impenċar eh, biex implementaw il-frejm eh, ta' Pariġi. Grazie ħafna, President. Muito Sr. Komissarju, pela su... Grazie ħafna, Kummissarju, ta' dan id-diskors li għadek kif tajtna. Nixtieq nirringrazzjak ukoll tal-kooperazzjoni tiegħek u tax-xogħol siwi illi tagħmel rajna kooperazzjoni bejnek u bejn il-Parlament għal snin sħaħ issa u allura verament għandna immexxu eh, biex flimkien naslu għal dan is-summit fejn eh, l-Unjoni Ewropea flimkien mal-Kummissjoni u mal-Parlament se tkompli taħdem għal dan. Issa d-dibattitu huwa magħluq u ngħaddu għall punt li jmiss. Naddu sta' rapport tas Sur Gualtieri dwar eh, l-ħatra tal-President tal-ġdida tal-Bank Ċentrali Ewropew, is-Sinjura Kristina Lagarde. Ma qabel ma naddu għal dibattitu nishtiq infakkar eh, lil dawk li għafu ħaġa u najt lil dawk li għadhom ma jafux li f'dan il-plenarja ħa namlu prova b'sistema ġdida xwejt ikun jista' jirreġistra forma elettronika meta niġu għal catch tiegħi kif ukoll tal-talba tal-kartulina blu. Ġe eh, eh, għandhom informazzjoni, ġe għandkom istruzzjonijiet fil- quddiemkom u biex wieħed ikun jista' jitlob biex jieħu parti fil-kaċ tiegħi u biex jagħti eh, tella l-kartulina nsu intkom tkunu tistgħu tużaw eh, il-konsols li għandhom quddiemkom Il-konsol elettronika li għandkom disponibbli biex tivvotaw. Din is-sistema għadha f'fażi ta' prova u waqt li qegħdin hekk evidentement nkunu nistgħu nkamplu bis-sistema l-antika billi u idna, idejna, imma jekk nitlob l sinjuri li jużaw it-teknoloġija ġdida. Dan jfisser li m'għandhomx jinsew li kollu magħhom eh, il-karts tal-vot il-kart tal-vot biex ikun jista' jipparteċipaw fid-dibattitu b'din is-sistema elettronika ġdida. Issa, nibdew id-dibattitu tagħna kif tafu eh, kif tafu sinjuri ir-rapport li ħa nitħattu fuqu huwa rapport li kien li uh, eh, prepara l onevoli Roberto Gualtieri li huwa Ministru tal-Ekonomija tal-Italja u nawgurawlu eh, kull suċċess fil-kariga ġdida tiegħu. Is-Sur Gualtieri ħapostu f'dan ir-rapport minn Irene Tinjali. Il-bira stess ġiet eletta eh, ġiet eletta l-bieraħ Presidenta ta' ICON, għal ġiviri ħadet post ukoll is-Sur Gualtieri. Lila wkoll nawgurawla kull suċċess fil-kariga ġdida tagħha fil-Kumitat importanti tal-affarijiet ekonomiċi u monetari. Mela, nofri l mikrofonu biex tkun tista' tibda id-dibattitu. Għandek 7 minuti għal prezentazzjoni tiegħek. u xtaqet li li titkel tuża l-ħin tagħha kollox fil-bidu. Sitt minuti. Report, uh, the European Parliament delivers its opinion on the appointment of the fourth president of the European Central Bank. An Il-Bank Ċentrali Ewropew huwa istituzzjoni li hija pilastru mhux biss uh, għal uh, xogħol li jagħmel imma għall proċess kollu n-nominazzjoni ta' Christine Lagarde l-ewwel mara li se servi f'din il-pożizzjoni hija xi ħaġa storika u idealment issir ftit xar ftit wara ċ-ċelebrazzjoni tal-ewro. Il-munita hija għodda ekonomika b'saħħitha mhijiex biss kumpliment għas-suq waħdini Però kif qal il-President Draghi, il-prerequisit eh, ukoll biex inti tiggarantixxi sovranità f'dinja globalizzata. L-euro mhix biss għodda ekonomika imma huwa polit, proġett politiku ambizzjuż. Juri l-Ewropa il-paċi u l-prosperità u strument biex jipproteġi il-mudell ekonomiku, soċjali u politiku Ewropew. F'dawn l-aħħar 20 sena minkejja l-imperfezzjonijiet u l-problemi li kellna fil-governanza ekonomika, il-munita unika u rrit reżiljenza u saħħa anki meta ġiet ikkonfrontata eh, Waħda mill-akbar kriżi li qatt kellna fl-istorja, id-determinazzjoni li u l-integrità L-impenn tal-ICB u l-presidenti tagħha kien ukoll illi jippreserva din il-munita unika b'azzjonijiet konkreti tal-politika monetarja. Din kienet kontribuzzjoni importanti immens għall-euro u għall-benesseri taċ ċittadini Ewropej kollha. Is-76 tweġiba miktuba mill-kandidati Eh, fil-rapport tal-lum u anki smih intens dwar il-Komitat Ekon li sar fl-4 sa' settembru juri mhux biss li e, eh, Sinjura Lagarde hija konxja mill-isfidi li hemm fil-futur imma l taħħa tagħha li tmexxi wara l proġedissuri tagħha. I tkompli b'din il-missjoni importanti. Il-konsensus kbir mill-Kumitat Ekon juri fl-opinjoni tiegħi appoġġ kbir għar-riżultat tal-vot tal-lum. Madankollu x-xogħol tagħna ma jaqafx hawnhekk kif huwa fit-trattati ix-xogħol kollu tagħna tal-Parlament jiffoka biex aħna nkomplu nagħmlu monitoraġġ tad-deċiżjonijiet tal-ECB permezz ta' dialogu, dialogi eh, regolari u anki mistoqsijiet bil-miktub minna tal-membri parlamentari. Aħna se nistennew li l-istituzzjoni tagħmel xola kif suppost. Jekk aħna nixtiequ nilħu l-ambizzjonijiet tagħna, is-saħħa u l-istabilità tal-ewro mhumiex biżejjed irridu nżidu istituzzjonijiet ġodda għodda ġodda u politika ekonomika Ewropea ġdida biex nagħtu każ dak li qed isir. Huwa importanti immens li jkollna Unjoni Monetarja aktar b'saħħitha anki kif ippreżentat il-President Ursula von der Leyen. Dan jinkludi miżuri għall-implementazzjoni sieħa tal-pilastru soċjali kif ukoll revużjoni tal-governanza ekonomika Ewropea. F'dan il-kontest bħala koleġislatur aħna lesti nilqgħu l-isfida. Grazzi. Obrigado, signora Tinaghi. Grazzi ħafna, signora Tinaghi. Issa, nilqa' il-viċi president tal-kummissjoni is-sur dombrovskis membri onorevoli president dejjem unur għalija l indirizza għall parlament Ewropew il-vot tal-lum fuq il-kandidat għal President tal-Bank Ċentrali Ewropej huwa xi ħaġa importanti ħafna għaliex li sibi għandu rwol importanti fl-ekonomija tal-Unjoni. It-trattati juru l-indipendenza tal-ECB u l politika monetarja tiegħu. U din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni tiddefendi biex nieħu lan eh, tal-istabilità. Membri onorevoli, L-indipendenza, u l-kontabilità jimxu id fit il-vot tal-lum huwa manifestazzjoni tal mekkaniżmi li bihom li sibi jinżam eh, responsabbli lejn il-Parlament Ewropew ukoll. Il-pożizzjonijiet ta' dawn il-Parlament juri wkoll eh, li qed jappoġġa din il-ħaġa ta' Christine Lagarde. Christine Lagarde għandha kredenzjali wkoll għax-xogħol tagħha, il-ħatra tagħha huwa sinjal li li sibi jixtieq ikollu aktar ukoll ugwaljanza fit-tmexxija tiegħu. Ir-rwol tal-ECB fl-ekonomija Ewropea hija huwa rwol importanti ħafna. Bekk għandna żona li taħdem tajjeb fil-qasam monetarju Kien hemm it-tedid ta' deflazzjoni, kien hemm il-kriżi wkoll, però l-euro eh, reġa' ġie f'postu. Il-politika monetarja waħedha ma tistax tibdel però s-sitwazzjoni tal-euro għal taħlita politika aħjar irrid ikollna riformi strutturali u riformi fil-politika fiskali. Irridu nużaw dak kollu li għandna biex ikollna trasformazzjoni ħalli n negozji u l-impjiegi jaħdmu flimkien u nindirizzaw it-tibdil fil-klima e, u l-inċertezzi li għandna wkoll rigward il-politika fiskali il dina għandha tindirizza d domanda domestika u l-investimenti. Christine Lagarde eh, flikon qalet dan u jiena naqbel magħha. Fit-tul fi żmien hemm bżonn illi naħdmu aktar fuq il-livell monetarju biex is-swieq kapitali jaħdmu aktar flimkien u jkollna wkoll unjoni bankarja b'saħħitha ħalli jkollna żona aktar reżiljenti fil-qasam tal-munita. Hemm bżonn inkomplu bil-kooperazzjoni li għandna mal-Bank Ċentrali Ewropew li diġà hija waħda tajba imma hemm bżonn insaħħuha. Grazzi, Kummissarju. Issa ngħaddu għall kollegi tagħna u l-ewwel kollega huwa l-kollega Markus Ferber għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President, Viċi President tal-Kummissjoni. Il-politika monetarja ta' l-ICB ilna niddiskutuha flimkien ma' diversi kollegi. L-ICB qed imexxi l-ekonomija tagħna. iktar milli kien maħsub bħalissa qegħdin naddataw dan il-programm tal-koperturi tal-assi u aħna rajna tax-xiri tal-assi u aħna rajna ftejm hawnhekk Mario Draghi fil-fatt żied il-konfidenza li għandna fl-ECB jiena naħseb illi fil-Komitat Ekon aħna konna ċari dwar il-miri u l-isfidi tal-futur. Huwa importanti li aħna nżommu ma dak li hemm fit-trattat ħalli nkunu nistgħu nilħu mal-obbligi legali tagħna, però biex nimxu ma, dan, ma din il-mira li sibi irrit imur li l-in mill-politika monetarja kurrenti tiegħu irridu nassiguraw li aħna nibqgħu naħdmu fuq il-politika monetarja u nikkomunikawha aħjar maċ-ċittadini tagħna. Inħarsu lejn id deċiżjonijiet li ttieħdu u uh, naraw il-Sinjura Lagarde mhux biss tagħmel eh, il-miri tagħha, però tisma dak li xtieq jgħid ħaddieħor ukoll. Irridu nifukaw fuq it-teħid ta' deċiżjonijiet aħna bħala l-PPE nappoġġaw bisħieħ li Sinjura Lagarde tieħu din il-ħatra. Grazzi. Issa l-Onorevoli Jonas Fernandez. Mikrofonu għal kellim. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li tajtni l-kelma u grazzi sur Dubrovskis li jgħataw għal dal-debattitu. Aħna nemnu illi il-prestazzjoni ta' Sinjura Lagarde kienet sodisfaċenti i trid kontinwità max-xogħol illi sar minn Mario Draghi fl-ECB fis-snin li għaddew. Dak li għamel Draghi salva lill euro f'mument kritiku. Barra minn hekk Sinjura Lagarde għaret li hi se tkompli taħdem fuq il-politika monetarja fil-limitat ta' trattati pero se tħalli marġini wkoll biex inħarsu ta' kif aħna nistgħu eh, nassiguraw il-prestabilità. Is-Sinjura Lagarde qalet ukoll li se jkollna politika fiskali li timxi mal-politika monetarja u qed insemmi dan la darba u l-Kummissarju wkoll. Grazzi ħafna Onorevoli Fernandez. Issa, l-Onorevoli Gariccano. Grazzi ħafna President. Aħna maħniex qegħdin hawnhekk biex nevalwaw il-kredenzjali tas-Sinjura Lagarde. Ftit snin ilu kellna laqa' tal-Kumitat Ekon u hemmhekk aħna evalwajna l kredenzjali tagħha diġà Ir-riżultat kien wieħed sodisfaċenti ħafna għalhekk dan jagħtina l-opportunità li aħna nħarsu lejn l-attivitajiet tal-ICB fis-snin li għaddew. L-ICB e kien l-istituzzjoni anzi l-uniku istituzzjoni li kienet lesta li tiġġielet ir-riċessjoni u tħares lejn il-konsegwenzi li din kellha il-politika monetarja forsi qed tagħmel żejjed li sibi wkoll għamel ħafna xogħol, però r raġuni li li sibi e forsi mhux qed jagħmel daqskemm hemm bżonn għaliex l-istati membri mhux qed jagħmlu xogħolhom. U eh, naħseb meta smajt li Sinjura Lagarde titkellem indunajt li tista' tagħmel ħafna nofs il-pajjiżi Ewropej Qas għandhom deficit b'ammont ta' zero u għandhom jinvestu fil-futur. Nasab li dak li qed jiġi f'ċertu ċirkostanzi mhux tajjeb għaċ-ċittadini tagħna. Il-pajjiżi li għandhom inqas dejn fiskali per eżempju, Spanja għandha tindirizza l-problema prattiċi li qiegħda tindirizza hawnhekk qed insemmi swieq tax-xogħol b'mod partikolari. Huwa importanti li aħna naraw żieda fit-tkabbir ta' dawn il-pajjiżi b'defiċit. L-istati membri u l-istituzzjonijiet Ewropej naħseb li jistgħu jagħmlu aktar ukoll. Importanti li nagħmlu progress fuq id-dossiers li għandna qudiemna u nassiguraw li aħna nindirizzaw il-qatt u nassiguraw ukoll li nżidu ir-rata ta' twelid tagħna. Aħna favur dak li qed tgħid is-Sinjura Lagarde favur il-ħatra tagħha għax naħsbu li xirqa għal dan ir-rwol u naħsbu li se tismana meta nagħmlu l-mistoqsijiet. Grazzi ħafna, Onorevoli Garicano. Issa, l-Onorevoli Sven Giegold. President, id-diskussjoni fuq il-ħatra ta' Sinjura Lagarde hija biss distrazzjoni naħseb jiena. Hemm sinjal ċar ħafna Is-Sinjura Lagarde tikkonferma dak li sar taħt is-Sur Draghi li sibi salva l-euro mingħajr eh, li sibi ma kienx ikollna stabilta fil-prezzijiet għaliex l-attakki fuq l-ECB saru però l-istati membri taż-żona euro mhux qed jagħmlu xogħolhom la fil-pajjiżi li għandhom problemi ekonomiċi. U lanqas fl-oħrajn ir-riformi mhux qed jagħmlu effett fuq l-ekonomija tagħhom, però hemm ukoll pajjiżi ta' aċċess li qed iħallsu id-djun flok jiżviluppaw b'mod ekonomiku u jagħmlu trasformazzjoni sostanzjali. Ġifiri aħna kuntenti li Sinjora Lagarde qalet mod ċar il-Stati membri jrid ikollhom politika fiskali komuni għalli bekk il-politika monetarja ma tieħux ir-riski minħabba r riżultat ta' politiki laxki. Aħna kuntenti b'dak li smajna sissa min-ħata Sinjura Lagarde. Grazzi ħafna, Onorevoli Gigold. Issa, l-Onorevoli Herolf Anemans. Signori, kollegi, membri tal-Parlament Ewropew, da mux partit, dan mhux parlament ta' tliet partiti biss issa, rajna x'qed tippruvaw tagħmlu. Tpoġġu ċertu nies pożizzjonijiet prinċipali fl-Unjoni Ewropea. Rritu tinvolvu eh, il-moviment ta' ħames Stiller biex iġibu lis-Sinjura van der Leyen fil-pożizzjoni tagħha u anki eh, poġġejtu qudiem persuni mill-ICR. L-istess ġara fil-każ ta' Sinjura Lagarde illi tiġi eletta eh, għal din il-ħatra issa se tispiċċa skjava tal-politika tagħkom fil-Eurogroup. Sinjuri, intom se tkomplu biss bil-politiki illi kellna jiġifieri il-kontinentana qed jaqa taħt id dijuni illi għandna u xorta tibqgħu iċċabċbu l sinjura Lagarde. Grazzi ħafna.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 ħafna drabi diviżjoni sibuha f'ċertu pajjiżi stess. Sur Draghi kien iżom sot u kien jidejjem jgħid li se jkun se jkompli eh, jistampa l-flus u d ikompli jikber. President, il-presidenti eh, varji ta' banek ċentrali differenti dak tal-Olanda tal-Ġermanja irribellaw. U 60% eh, tal-qawwa ekonomika fl-Ewropa rribellat kontra Draghi, imma Draghi kompla jagħmel li jrid eh, Eh, ma nafx kif taħsibha fuq dan kollu, Sinjura Lagarde, ma tistax tgħidilna x'mhux qedaw, ma nistax nifhem kif qed nagħmlu politiki politika niddiskutu ma nis li mhux hawn. Wara kollox l-iktar importanti huwa um fl-Ewropa u l-futur tagħha huma iż-żgħażagħ x'qegħdin nagħmlu għalihom. Iċ-ċittadini u ma jistaw eh, jamlu xejn meta jaraw dan dak li qegħdin nagħmlu aħna u ma jibqgħu bla saħħa. Grazzi. Issa. Għal żewġ minuti il-kollega Obri. Kollegi, aħna il-ġodda għawnek sorprizi eh, eh, nara namlu din id-debattitu minnajr ma qegħdin niddiskutu mal-unika kandidat għal dan il-post. Għalina din xi ħaġa tabar li mhux tas-soltu il-klima, in-nuqqas ta' ugwaljanza, ehm, in-nuqqas ugwaljanza supposta fu pala suġġett, signora Lagarde, ehm, għax meta kienet kap tal-IMF, suppostaf e, kol fuq il-klima, imma fil-kwestjonarju li hija tal-liħ darba biss tkellmet fuq in għasta ta' ugwaljanza, per eżempju, Ġifiri, dawn l-affarijiet kollha dejjem spekulazzjoni l-politika monetarja da hemm għal dawk li huma l-iktar stabene li sibi qatt ma da politika għal massa e, Sinjura eh, Lagarde u issa l-aħħar qed nitkellmu fuq il-Green Deal din hija lesta hija lesta wkoll eh, tara x'inhu l-lanijiet eh, biex innaqsu wkoll il-tniġġis ġej minn eh, dawn il-kumpaniji l-kbar din qatt esta l dawn l-affarijiet il-finanzjament aħdar din mhix lesta għalhekk il-pjaneta qed naraw dejjem tal-lasqares dan in-nuqqas ta' miżuri il-politika monetarja għandha tkun ukoll edha hemm għall-ekoloġija, l-ambjent ma jistax ikun em, kiku Signora Lagarde indenja truħa tkun hawnhekk dawn l-affarijiet kollha xtaqna ngħiduhom la u mhux eh, naraw li se neleġixxu aħna persuna li wkoll tresqet il-qorti f'pajjiża politika monetarja suppost qiegħda hemm għal poplu u għal pjaneta. Grazzi. Thank you for one minute, Mr. Nicolau Alavano. Grazzi l-Onorevoli Nicolau Alavamans. μια νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση. Ανακρίση οικονομικά ekonomika Ο u dan huwa huma monopoli fuq sistema finanzjari li wassal li mi li ħafna flus ġew naqsin mill-pensjonijiet u qed imorru fil-fondi ta' investiment. Is-self riskju jwassal li ħafna nies li E jkunu ġew l-flus ma jkunux jistgħu jaċċedu għalihom. Mhux qed titbidel is-sitwazzjoni dawk li ħaj dak li ħajħdu it-tmun għandu bżon jfittex li t politika, e, semestru Ewropej, il-sistema kapitalista dejjem huwa ta' beneficju għall-istess nies, il-pajjiżi Ewropej għandhom bżonn li jorganizzaw lilhom infushom kontra il-gwadanju u l-monopoli f'kull pajjiż. Grazzi. Issa l-minuta nofs